se niddiskutu id-dibattiti u kwistjonijiet fuq ksur ta' drittijiet tal-bniedem u l-prinċipji ta' demokrazija. Għanna sija dawn it-tlet punti fuq l-aġenda tagħna. L-ewwel net ħan niddiskutu l-Afrika t'isfel u l-massakru tal-ħaddiema tal-minaturi fuq strajk. Tal-miniri fi strajk. L-ewwel kellim jekk joġbu l-Onorevoli De Kaiser. Grazzi, President ma kienx traġedja imma massakru